kollega l-ġdid tagħna u f infakkarkom f'artiklu 2 tar-regoli li sakemm ma jkunx hemm min jikkontesta u se jsir membru sħiħ ta' dan il-Parlament sakemm ma jkunx hemm xi sakemm ma jkunx hemm xi eh, kontestazzjoni għal dan nixtieq insemmi wkoll lil li ser is-sur baxxassi fil-fat ser ikun ser iġi maħtur ukoll bħala relatur fuq li segwi l-kustonijiet li segwi l-kustonijiet eh, li għandhom xaqsum mal-Afganistan.